program ta' ġustament ekonomiku għal Greċja. Għal-Komissjoni għanna il-Komissarju Muskovici, nistaw nibdew bik. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, jina kontent li ninsa fostkom il-lum biex niddiskuti ma'kom l-aħħar żviluppi fuq il-programm ta' ġustament tal-Greċja wara l-laqa tal-grupp il-bieraħ laqa illi kienet e, eh, pozittiva ħafna fl-aħjar waħda li kena zissa buda suġġett. Li ovvjament huwa importanti ħafna għal Eurozone il ħadar darba ġejt inkellimkom fuq il-Greċja kont sħaqt fuq il-fatt fuq il-suċċessi ta' da kollu, speċjalment il-kapitalizzazzjoni tal-erba banek kbar li huma importanti wkoll anka fuq il-strateġija biex insolvu din il-kwistjoni kollha ta' non-performing loans u l-ftejimiet fuq il-parametri biex għal-font. Iġvi dak kien progress tajjeb ħafna jinnet ukoll li hemm ħafna punti li għadhom pendenti u li fuqhom ir-riformi ta' struttura li għandhom jiġu adottati qabel ma nikkonkludu l-ewwel rievalwazzjoni tal-programm. Allura hemm l-ewwel stadju li aħna kellna l-ħadd li għadda bl-adozzjoni ta' leġislazzjoni li importanti għad biex nirriformaw is-sistema tal-pensjonijiet u biex e, nirriformaw ukoll il-, il dis-sistema. Dan biż-żewġ riformi, meta naħduhom fl-imkien, nitkellmu fuq 2% tal-PIB ta' il-PIB ta' l-Greċja. Naħseb bekk ikunu jagħmlu iktar sens jekk jingħaqdu fl-imkien. U permezz ta' din ir-riforma il-pensjonijiet għal kull min kontribuxxa għal pensjoni se jkollu l-istess benefiċċju dan kollu ikun iktar ġust. B'dan il-mod naraw li kulħadd jagħmel il-parti tiegħu biex l istati kollu wkoll idħul. Dan huwa r-riżultat ta' ħafna xhur ta' negozjati. U huma l-awtorit tal- eh, Greċja flimkien mal-xogħol minna aħna l-Kummissjoni nixti jiena il-responsabli tal-istituzzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropej, tal-Fonta Internazzjonali nies li verament ħadmu bisħiħ 24 sija kull jum ħadmu mal-autoritajiet ta' Ateni f'sitwazzjonijiet ħafna drabi diffiċli. Dawn iż-żewġ riformi jiffurmaw parti minn pakket importanti ħafna qed nitkellmu fuq il-ħolqien ta' Aġenzija Indipendenti għat-tħul, mekkaniżmu wkoll biex dan il-rati il non-performing ikunu wieħed jista' jimmaniġġjhom u anki dan kollu li jitlu fil-xol prioritarju u anki regoli ġodda. Aħna konnet nitolbu fil-fat U dawn il-miżuri se jkontribuxxu b'mod importanti ħafna biex l-ekonomija tal-Greċja terġa' tingħata spinta quddiem u dan aħna li dejjem xtaqna inna sitt snin nippruvaw nagħmlu dan it-tibdil. L-idea dejjem hija l-ekonomija tal-Greċja tkun iktar tajba, tkun iktar b'saħħitha, il-finanzi pubbliċi jkunu stabbli u l-investiment jerġa' jibda u l-investituri jerġgħu jibdew il-Greċja għax ovvjament hemm bżonn ta' investiment minn barra l-Greċja. Ġima l-oħra jiena eh, eh, jiena proponejt dan il-programm u dan sejtol fis-seħ fit-tieni nofs ta' din is-sena se jkun hemm eh, il-ċifra li qegħdin nipprevedu sa tlieta fil-mija u anki seba' fil-mija għal Greċja fl-2017. Ovvjament sakemm dawn ir-riformi jiġu adottati u tant huma importanti dawn ir-riformi hemm bżonn mhux biss li jidħlu fis li verament jitħaddmu b'mod komplut. Qegħdin fl u naslu edna dawn ir-riformi irnexxielna ftejjin kważi l-ħaqni ħadbaqa ċertu dettalji u b'dan il-mod l-ekonomija tal-Greċja tkun tista' terġa' tqum fuq saqajja u tibni tikber. U bat il-biraħ u anki fil-ġranet li għaddow, tkellimna wkoll fuq il-ftejim li jemżon nilmu dwar mekanizmu ta' kontingenza. Id-dettalji ta' dan għatirdun l-estuwom mill il-grupp ta' ħidma tal-zona tal-Euro, il-Euro Working Group, dan sej l-esti dan il-xol fil-ġranet li ġejjin. Il-kriterji li ġew deċizi f'Amsterdam ġemate ilu, dan, kollu se jkun kredibli u automatiku. Fuq xiex qed nitkellem eżattament. Eddin naraw kif aħna nilħu il-lan tal-MOU biex naslu sal l-2018 għal perċentual li aħna għamilna bħala l-antana. Mux kullħat jaqbel, il il-Kummissjoni fl-imkien ma' membri kollha tal-Eurogroup taħseb li tajjeb li jkun hemm dan it-tip ta' mekkanizmu sabiex anki inserħu moħ il msiħba kollha fuq il-fattur tal-kredibilità. Ġifieri, jekk dan l-ammont ma nilħqux ikun hemm il-mekkaniżmu li garantixxi li fil-ċirkostanzi kollha jittieħdu miżuri sabiex nistaw naslu fuq din it-tieni pakket il biraħu ukoll il-ħaqna ftehim għad dettalji ġifri l-ewwel wieħed kien hemm il-pakket ta' riformi wasalna u fuq it-tieni punt ġifri l mekkaniżmu għadbaq għandna ċertu dettalji biex naslu ma nista' ngħidilkom li kważi hemm qegħdin. Għalhekk il-messaġġ tiegħi llum huwa ċar kif tafu il-Greċja flimkien mal-imsieħba tagħha diġà għaddiet minn biċċa triq mhux faċli. Bdejna din it-triq hemm f'sena l-oħra f'Awwissu. Imma sa rridu naslu sal-aħħar u kif se nagħmlu dan ovvjament hemm bżonn li dawn il-miżuri jiġu votati, jiġu adottati fil-ġimgħat li ġejjin dan huwa bil-fors irid isir huwa ukoll qed naħsbu li il-mekkaniżmu Ewropew se jippermetti li jkun hemm ċertu flejjes biex l-istat ikun jista' jħallas il-kredituru tiegħu u dan ikun verament se jgħin l-ekonomija tfun fuq saqajja. Anki hemm il-fatturi ta' taxxa li se jkollhom effetti parzjali. U kif qal direttur tal- tal l-STM Meta qed nitkellmu fuq it-tlet pakket, ġifieri id-dejn, l-ewwel net hija kwistjoni għall istati membri u għall-mekkanizmu ta' stabilità. Imma il-Kummissjoni sta ngħidilkom li Kummissjoni hija sodisfatta minn deklarazzjoni li ħarġet il-bieraħ. Il-President tal-Eurogroup, Sur Di Silba, tkellem dwar kif se nimmaneġġjaw sal-2018 id-dejn mingħajr ikun hemm dawn il herkat mingħajr ma nibdlu il-budget. U bat naraw fuq medda medja ta' żmien jekk u kif jekk mhux hemm bżonn miżuri u kif nagħmluhom imma dejjem ġifiri li rridu naraw x'miżuri tekniċi nkunu nistgħu dejjem nużaw fuq eh, snin li ġejjin biex il-dejn dejjem kunu nistgħu maneġaw minna ma nagħmlu dawn il-haircuts. Il-dejn tal- Greċja ovvjament huwa punt importanti ħafna tal-ftejim li ħaqna l-biraħ u nista' ngħidilkom li l-ewwel darba fil-Eurogroup kellna dibattitu verament tajjeb, kulħadd kien sinċir, kien miftuħ ħafna u dejjem aħna bħala kommissjoni lesti biex inkomplu f'din it-triq. U kif edna il-bira l istruzzjonijiet l-autoritajiet tal-Greċja se jkomplu jaħdmu bisieħ biex il-ftajim eh, verament inlestuħ. Jiena nemmen li fl-24 ta' Mejju l-qarimis tal-Eurogroup inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni se jkunu eh, żewġ modi, żewġ punti li li tkellimt fuqhom nistgħu nivutawhom għax dawn imbagħad hemm ukoll l-approċċ dwar id-dejn bħala il-kunċett liħor. Dawn it-tlet punti għana nishtiqu kiku nitrattawhom fl-imkien u nil-ħuftajn fuqhom it-tlieta fl-imkien imma. Meta spiċċajna l qalbira edna li jista' jkun li id-dejn jiġi diskuss mod distint. Għalek, aħna fl-imkien ma l-imsieħba bħal istituzzjonijiet se naħdu biex l l Greċa jgħalqu u li jkun hemm l-ewwel ħlas ta' malajr ħafna jiena nerġa' niltaqa' magħkom wara l-24 ta' Mejju biex li fejn nispera li nkun nista' ngħidilkom li bdejna triq tar-reformi li se jġib lura tkabbir il-fiduċja u naraw li jkun hemm ukoll iġib l-investiment. Sinjuri, deputati, din kienet l-introduzzjoni tiegħi biex niftħu dan id-dibattitu jiena ovvjament hija tawn dispożizzjoni tagħkom biex nirrispondikom naraw kif se nimxu flimkien fix-xhur li Imma jien nixtieq ngħidilkom li jien verament mod sinċir jiena perswas li dan il-ħafna xogħol kollettiv li sar poġġina fit triq it-tajba u nafu li nistaw naslu bċertu suċċess b'riżultati tajbin u l-laqa ta' disa ta' Mejju kienet waħda eccezzjonali biex ngħidlek għax verament saret f'ġurnata li tantija għal qalbna u nispera li f'din il-ġurnata ta' l-Ewropa nispera li l ftajim li l ħakna l-bira nkunu kol stajna nikkontribwixxu għal din il-festa tal-Ewropa għal progress tal-Ewropa. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju start debate with the political... Issa nisimaw mill-gruppi politiċi Is-Sur Manfred Weber għal PPE. Iva, grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, kollegi. Edin nitkellmu fuq il-Greċja l-lum. Il-programm għal-Greċja irridu eh, eh, nifukaw iktar fuq in-nies, in-nies li fil-Greċja għadhom isofru u ilhom isofru għandhom ħafna stennijiet. Imma hemm nies oħra wkoll fl-istati ta' l-Unjoni Ewropea li għandhom ukoll stennijiet. Nies kollha jixtiequ nkunu jistgħu jgħixu f'pajjiż li jiffunzjona tajjeb u li juża ukoll it-taxxi b'mod tajjeb hemm bżonn li l-istat ikun jaħdem sow. Iġifiri dawn l fejt ma jgħoddux biss għall Greċja imma anki għall-Ewropa kollha, anki l-ġudikatura hemm bżonn titjib In-nies li kienu ikkontribwixxu biex ikollhom sigurtà soċjali li jaraw li dawn jistgħu jibbenefikaw minna li din tkun waħda sostenibbli. Il-Prim Ministru Tsipras jgħid bla tlaqli li mem memx alternativa għal riforma tal-pensjonijiet mu strutturat. Għalek f'dawn iż-żminijiet ta' tibdil demokratiku dawn ukoll iridu jibqgħu sostenibbli. Fl-Ewropa hemm din ix-xewqa sinjuri li ma jistax ikun inkomplu eh, ikonna dejjem iktar u iktar dejn pajjiżi li għandhom id-dejn ma jistax ikollhom prospettivi tajbin, imma ma jistax ikun li l-istati jkomplihom fuq iktar milli ikunu qegħdin idaħlu. Hemm xewqa qatt kabbir kif qal il-Kummissarju Moskoviċi. Hemm ukoll il-pjan ta' Juncker 80 miljun ta' euros li diġà tħallsu u anki hemm il-proġett tal-Greċja fil-pjan ta' Juncker, hemm flus għall-investiment tal-Greċja ġifiri x-xawqat em edin, dan kollantum xaqsma mat-tibdil, mat-riforma, jena naqbel u kol u nisħaq fuq dan li l-gvern issa tal-Greċja u għall-est li japplika dawn ir-riformi. Sinjuri, dawn ix-xewqat li għadni kemm semmejtilkom huma xewqat tal-grupp tiegħi tal-PPE dawk il-ħames pajjiżi li mill isp u l-ISM għandhom eh, ħadu dawn l-għajnuniet l-Irlanda fl-2015 kella rata ta' tkabbir ikbar minn ta' ċina x l-Irlanda sabet il-mod u l-mezzi kif tuża lajnuna li ninatala. Ġifri, enda Kenny ħadem kif suppost. U diġa erba ma domx eh, ħarġu mill-program ta' jnuna, għadba għabess il-Greċja, rridu nsaqsu għaliex il-Greċja marnex li xtqum fuq saqja. Hemm spiegazzjoni politika. Fil-2014 rata ta' tkabbir kienet ta' 0.7 fil-Greċja, fil-100, u fil-2015 bil-gvern ta' Tsipras kellhom tkabbir negattiv ġifri, s-sena l-oħra stess l-ekonomija marret għallar. Il-politika ta' Tsipras ġabu ktar dannu l-Greċja. Sena ilu em, kiku qabel spiċċa l-program, kiku il-Greċja kienet se tfaddal biss biljun li kienet toħroġ mill-program tajnuna. Issa, għanna bżon 5.4 biljuni li trid faddal il-Greċja. Ġifiri rridu nejdu bitċar. s sena li għaddit kienet sena għal xejn, kienet sena mitlufa għal Greċja. U Sipras ġab dannu l ekonomija minn flok ġaba fuq saħja. U meta sar Prim Ministru kien naiv U ma nistawx aħna nippermettu li nibqaw naif kemm fl-Ewropa kif inqas u inqas fil-Greċja. U Tsipras ma zamma lebda weda li kien għamel waqt il-kampanja elettorali. Ma jistax ikunu dan l-affarijiet jibqaw mixienek. Fl-Ewropa mill-populisti li jgħidu li program ta' riforma ma jaħdimx. Dan mhux minnu, sinjuri X'nistgħu nagħmlu issa? Il-kompromess qiegħed eh, fuq il-mejda tagħna qudiemna nisperaw li nistgħu naqblu eh, biex verament nejnu b'dan il-mod il-Greċja. Is-Sur takis mill-oppożizzjoni qal Tkellem dwar program li huwa fattibli, li huwa possibbli wkoll. U il- il-Pepe, il-nis tal-Europa, meta nitkellmu solidarita, edin solidarji man nis tal-Greċja. Grazzi ħafna. Il-Blue Cards wara l-ewwel round se noħodhom. Issa jmiss is-Sur Gianni Pittella. Grazzi, President. Mela, sena wara l-ewwel kriżi tal-Greċja meta faqqet qegħdin nerġgħu niltaqgħu hawnhekk niddiskutu dejjem fuq il-Greċja. Imma fil frattemp il-dinja mbidlet se jkun hemm fit-23 ta' Ġunju se jkun hemm dan ir-referendum tant importanti fir-Renju Unit l-Ewropa mill-quta mill-ikbar kriżi eh, ta' wara l-gwerra imma aħna hawnhekk qegħdin nerġgħu namlu remake ta' film li diġa rajna. Film ikraħ. Għaw xaħġa li mux qed id-doq għawnek u rrix nishtiq nkun sinċir meta ngħid. Li dan kollu huwa xi terapija kontra il-nies tal-Greċja. Il-nies tal-Greċja zammow mal-wedit tal-memorandum u kif qal il-Sur Moskovici smajna li l-konti pubbliċi tal-Greċja issa huma ħafna aħjar mill konna nistennow. Saru riformi, veru rridu nibqgħu attenti naraw li kollox isir speċjalment riforma tal-amministrazzjoni pubblika u anki tal-ġudikatura. Ija, jiena minn dak li smajt tal-kollega Weber ma naqbilx mi u meta ngħidlu li l-problema mhix Ateni imma huwa il-Fond Monetarju eh, Dinji għax l-estremisti bċertu vendikazzjoni jridu verament jikkastigaw il-Greċja u jivvintaw din dan il-kunċett tal austerita preventiva li n-nies tal-Greċja dejjem jridu jizomu maċertu ċertu miżuri kif qal ukoll il- l-IMF li dan joqtol kull tip ta' ekonomija fil-situazzjoni tal-Europa illum, jekk aħna noħolqu xi format ta' nipprovokaw kriżi, nkunu qegħdin verament eh, immorru għallar. U wara dak li ġara l-bira kif smajna anki l-Kummissarju, il-kondizjoni jitem edin biex il-reviewed program tal-Greċja nal-uħ u naraw li mux naqtaw il-dejn kollu imma dan namluħ ftit eħfef. Ġifiri l-ammont jonqos bħala soċjalisti demokratiċi aħna perswazi li dejjem il-ftejjim seta jisir, jkun hemm kompromess xira għal kulħadd biex dejjem ikun hemm ukoll solidarieta tal-Ewropa biex id-dejn jitnaqqas. Wara il laqqa tal-Eurogroup tal-bira, l-Arabis waqaw, u kullħat issa jrid jerfa' responsabiltajiet. Nixtieq ukoll nala u ngħid jekk l-IMF verament rrit li joħloq sabotaġ għal dar boħra l dan il-ftejim, l-Unjoni flimkien hemm bżonn ikollha il-qawwa biex tkompli fit-triq waħda. Grazzi. Thank you. Next speaker is Mr. Marias. Two minutes. il kellimni li jmessu għassu Marias għazzaċ minuti. Sur Muscovici u Sur Weber inna sitt snin issa li kellna dan l-MOU. Tnaqqis ta' 25% fil-GDP, 40% tal-popolazzjoni li tgħix taħt il-linja tal poverta faqar. Tnaqqis fis-salarji, eċetera kellna 1.5 miljun ruħ bl-ampjek eluf ta' negozji maluqin taxxi oljin u fl-istess ħin id-dejn mal xot mal-GDP wasal għal kważi 200%. Imma għadna għaddejjin biex nipretendu il jedin nejxu l-affarijiet bħal-soltu u nitolbu għal iżjed iktar azzjoniet primarji għal u iktar miżuri ta' 5.6 biljun euro li ġew votati mill-gvern ta' koalizzjoni iktar miżuri ta' 3.6 miljun euro huma maġinati u mekanizmu automatiku għal hardcaps fuq il-bej, fuq il-nefqa, et inkomplu din il-violenza ta' ġustament u nefqa. Aħna t-nissuktaw bidaw it-taxxi u privatizzazzjonijiet minna l-ebda kontroll allura għal darbohra ħna għanna dan l-Armageddon soċjali impost mill-IMF, mill-Gvern, mit-Trojka kontra l-Griegi. Kif qed sewed innaraw mill-ġdid dak il-film, il-remake tal-film li rajna qabel. Il-profitti mill-programm tal-SMP Greeks messu intuża għall iżviluppu għad kabir. Għadna din nisimaw wedijiet vojta fuq rilax mid-dejn kif tafu li parti minn dan il-dejn u odjuż. Kważi 9 miljon euro minn 200 biljon euro f'daw is-sitt snin daħlu fl-ekonomija vera l-bqija spiċċaw fil-banek ġermaniżi u banek oħrajn. Bizzejiet u bizzejiet, il griegi ma jistawx jibqgħu ibatu biżjed u rridu nwieġbu il-trojka fuq daw il-politiki, il-kellima li jmiss. Grazzi, grazzi Kummissarju tal-jad fosna l-lum jina kontent dak li jinti għed fuq il-fat li il-diskussjonijiet kienu kostruttivi ta' ferdan il-Eurogroup, fajtu maċari aħna konxi ta' dan, imma jienet nara l-impressjoni l-impressjoni tiegħi huma li diskussjonijiet huma ftit skabrużi hawnhekk jara il diskussjoni b'modi differenti u għal sitt snin kif intqal inna jkollna summits għal fuq il-kwistjoni il kwistjoni tal greċja sitt snin illi ġi sottomess il program fuq is uniku. U qed naraw in-nuqqas ta' tkabbir u investiment u wkoll minħabba din din is-slowdown tal-Ewropa xinu mbagħad ngħidu li l-Eurozone mhix għaddejja minn problemi ma l-affarijiet jidru li mixin għall-aħjar. Issa l daw id-diskussjonijiet kollha fuq is-sustanza inħossu li qegħdin nitfixklu. U nindunaw illi ma minniex ħafna progress fuq il-leġittimità fuq id-deċiżjonijiet li jieħdu l-istituzzjonijiet fuq il-Greċja għamilna l-istajn ovvjament immanka jekk namlu dak li nistgħu bla fejt urġenti ridu nissuktaw u ma narawx ir-rapport tal-erba presidenti ma narawx għedin jagħmlu. Allura dan ifisser li in qed inħossu l-affarijiet qishom qed jitilfu l-kontroll. Din okkażjoni li forsi naraw xinu xinu xinu l-futur qarib ta' daw fi dan it-trattat. Jekk la taffariet li qegħdin qed inħalluhom għall-2018. Dan u daħħa jkun hemm l-elezzjonijiet fi Franza u l-Ġermanja fil-2018. Il-kellima li jmiss, grazzi ħafna, Signora President. Sur Weber, inti ħadd ħames minuti mid-diskors tiegħek biex tattakka għal ħames darbiet il-Prim Ministru eh, Tsipras tal-Greċja biex tejn il-ħbieb politiċi tiegħek imma l-verità mhijiex fuq in-naħa tiegħek il għaliex fl-2009 kienu l-membri tal ta' New Democracy Party illi illi għamlu dejn ta' 155 miljon tal-ġid u minkejja policies tagħhom waqt il-gvern ta' kollezzjoni u b-180% tal-GDP eh, sal-2012 allura jkollu nassigurak sur Weber li inti ma nnexxilek biex tgħin li sur Samaras bl-istess mod int mhux se mhux se mhux se nixxilek tgħin il dan. Il-Griegi jridu jżommu s-sur Sipras bħala prim-ministru tagħhom. Il-bieraħ kienet ġurnata ta' pozittiva l-Greċja fir dan l-Eurogroup. Għal ħafna snin ta' għasta impigi u kazz issanna xiftit ħbieb, eh, issanna xiftit aħbarijiet tajba l-Griki li se jkoll niktar stabilta anka l-ekonomija kif ukoll qudiem il-twettiq tal-politika. Issa nistaw nimmaġinaw li ħajkun hemm tkabbir ibbażat ta' dak il-Kummissjoni Ewropea qalet u dak li qed jgħid il-Kummissarju Muskoviċi. U dan ukoll sejjajn l-Unjoni Ewropea biex tevita kriżi jew ripetizzjoni ta' kriżi mhix neċessarja u l-istabilizzazzjoni ta' naħa tisfel tal-Ewropa ħna wieġibna għall-istravaganza u tal-biet stravaganti u bla bżonn tal-istituzzjonijiet u tal-bit tagħhom għal posterità aktar violenti aħna l-Eurogroup, il-Eurogroup eh, irnexxielu eh, jiddeċidi fuq mm, pjana l-qoddim anka ta' dan iservi ta' tweġiba l-dawk li qed jippruvaw biex ma jwettqux din il-weda ta' ħelsien mid-dejn. il greċa se tagħmel il-parti tagħha se r riformi li wedet li se tagħmel fl-istess ħin L-Unjoni Ewropea trid tilla il-parti tagħha wkoll, twettaq il-parti tagħha u tirrispetta il-ftehim tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal ħelsin mid-dejn. Grazzi l onifri Lambert. il ġustiċċa soċjali hija importanti daqs is-solidarieta tal-finanzi eh, pubbliċi imma mill-kriżi u dawn it-3 miljuni ta' ċittadini li kienu qegħdin fil-faqar u fil-esklużjoni soċjali eh, dawn kien hemm iktar nies li nislu fil-faqar U dan bħala numru ta' nies naqdu il-popolazzjoni tal Gumal Malta flimkien. Imma min daw dejjem ibati mhux min jieħu d-deċiżjonijiet għalhekk kollegi jiena ma naqbilx mal-ottimizmu li jisu eh, magħna minn du kien hemm il-laqgħa tal-Eurogroup tal-bieraħ tajjeb li forsi nitkelmu ta' kif innaqsu d-dejn. Imma anki biex nibdow din id-diskussjoni verament ma, ma xinix, għalek mill-2010 ridna namlu ristruttura mill-ġdid u sitt sit snin wara din il, il dan il-limitu qed naraw li l-austerita komplet fil-Greċja. Fil Nafu li la IMF u kol mux qed iġib eh, tajbin. Dawk li jinsistu li l-IMF għandu jkun maħna, għax dawn jafu kif għandhom isibu l-kabdu għal-krizi, mux ma jafux qed jgħidu l austerita u d-dejn ristrutturat ma wassal għal xej. Irridu nammettu li dak li sara l-Greċja ma kienx dak li kien e, suppost isir. Jien għandi tliet minuti sinjura. Issa, mill-konklużijiet tal-Kunsill u eh, ma nsemmu xej anke mill-grupp mill-Eurogrupp tal-bira, il-kwestjoni tal-investimenti ma tissemmix din kulħadd jaf li memx possibilta li għet jinvesti fil-Greċja, għanna biss ehm, dak li jibqa mill-pjan ta' Juncker. U da mux bizzejiet, hemm bżon ta' pjan ehm, ta' taxxa fiskali għal dan il-pajjiż. Il-gvern ma tantx qed juri entuzjazmu biex jiġilet kontra l-evażjoni tat-taxxa, imma l-istati membri fil-żona tal-Euro li jafu kif isiru l-affarijiet naqsu 58.000 posta xol fil-settur pubbliku. Iġifiri, il-sofferenza fil-Greċja u anki il-fat li dan kollox imur l arm ħabba li jem tant, tant kbira l-krizi tar refugjati l-affarijiet verament għadhom imwera f'dan il-pajjiż Eh, u x'tista' toffri il-Kummissjoni fuq dan kollu. Thank you. for the Wolf, fl-2001 lejliet li, li daħlu fl-Europa, il primistu Grek għal li grazzi għal l-Europa fl-axħar se jkun iktar prosperita, li fl-axħar se jkollna iktar stabilta, li fl-axħar se jkollna kapacita aħjar biex nejxu l-ħajja tagħna fi prosperità u dan aħna u dak u narawx edin jiffaċċjaw il-gregi illum. Impiegi, impiegi fost, impiegi fost kullħat naqas ħafna b'25% fil-miżjed suwiċidi minn mindu l-kreċ b-6000 ruħ, ta' 6000 ruħi, 6000 ruħ u 40 miljon euro intefqu u fix kull xur fix xur ġejjin il-Gregi jridu jisibu biljuni ta' euro ta' euro biex iħalsu għaddejn illi sar minn trojka dan huwa il-futur, dan huwa l-futur tal-Greċja li ġi pronzjat fl wieħed le. Kenna raġel f'dan l-awla illi, kien mal-Prim Ministru Grik u jiena niftakar mill-linja ta' Ċesari l Brutus tukokwe ankinti etu brute u, u dan u ank u anka wara referendum aħna e, poġġejna idejna madwa e, idejna fuq spallejn il-Prim Ministru u għedin nitħu e, bil-Prim Ministru bil-poplu Grek għax qed nittraduhom u waqt li niftakru dawn l-affarijiet hawnhekk il-soċalisti u PPE li tkellmu fuq solidarjetà u li jemnu li aħna jagħtu kasta daw il-Greki, Iva, u għatajja palikom bil-lifestyles tagħkom ta' xampanja. U mintomx tagħtu kas u s-6000 Grek li qatlu l-om infusom u l-eluf gbar ta' familji li jatibatu l-ekonomija edha tonqos b-27% imma jem tama għal-Greki kif għal sur Pittella Iva fil-Renju Unit għedin aħna ħajkonna referendum biex nitilqu mir-Renju Unit. It-kabir tagħna kien fil-mizjet l-opportunitajiet ta' impiegi jkunu aħjar għax aħna maħniex maħniex eh, marbutin mal-euro maħnix il-Bank Ċentrali Ewropew jedina x'għandna nagħmlu. U da, se jiġri lilkom ukoll il-poplu Grek għedin jgħidu li l-bankiera ħajitilqu anka fluskom ħajitilqu. Jien qed ngħidilkom li l-poplu tal-Ewropa ħajjiġu f'pajjiżkom b'libertà, prosperità u u iħadnukom ma'kom meta intom tamlu bħarren renju Unit fil-23 ta' Ġunju li ġej. Grazzi, kallimni miss Isur Degraf għal minuta u nofs. President. Signora President, il-Greċja hija bankarotta. Il-Greċja hija pazjenta li għandha bżonn infużjoni ta' dem kull sitt xhur, biljuni kbar ta' euro da xed jiġri minnhom il-flus. 10 biljun euro spiċċaw fuq il-budget Grek xi 140 biljun intużaw biex jintraddu lura eh, djun kbar mill-banek barranini ġifiri ċittadini Ewropej qed iħallsu għall-iżbalji li saru fil-kas ta' Olanda dan ifisser 25 miljun euro flus li qatt ma ħan lura. Flus illi intefqu li ħarġu mill-bwiet tal-Olandiżi. Immaġna x'nistgħu nagħmlu b'dan 25 biljun euro kura tas-saħħa nirinfurzaw il-frontieri tagħna Sur Götal, president tal-Konsil tal-Ministri, weduna, wedna li laqqas solt wieħed muħajmur fil-Greċja. Kemmu giddib tal-bniedem bħal ħafna pajjiżi Ewropej oħra bħal Greċja wkoll l-Olanda e, isseda soffri mill-konsegwenzi ta' politiki żbaljati. da kollu huwa aħna President rridu nal-uħ dal-vit, ma jistax ikun nibqgħu nippumpjaw dal-biljuni kbar ta' euros u naqtaw il- unqasru inqasru innaqsu l-euro. Il-Greċa titmullura lura għal draħma tagħha li kellha darba, grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Signora President, għanna għanna liġi ġdida li qed kisser il-benefiċi ta' sigurta tan nies li ġew votati mill-istituzzjonijiet. Mil din liġi ġiet votata mill-Parlament imma m'hemmx leġittimità demokratika għalija din. Minkejja li dibattiti tagħkom intom ikoll taqblu ma dal-punt l-Unjoni Ewropea l-IMF u kulħadd jaqbel fuq dak li aħna rridu naslu għalih li huwa e, cheap labor u iktar li qegħdin inservu n-negozji l-kbar u min qed iħallas għal kollu in-nies ordinarji u da jissokta ħajkun il-kas sakemm aħna jkollna politiki, politiki ta' austerità, spending cuts automatici u miżuri kontra in-nies kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll speċjalment fil-Greċja hemm mod wieħed biss kif nibtlu dan li nopponu l-ekonomija kapitalista u li konna n-nies li jieħdu lura il-prosperita li jumet din jaħdmu għalija. Grazzi għal-minuta u nufse kellimni miss, grazzi signora President. Winston Churchill kellu raġu meta qal li jekk inti trid ma jkollokx iżjed problema biex xelluku bil-populisti inti trid tħallihom eh, għal ftit xhur eh, fir-riedni tal-gvern u dal rajnihom fil-Greċja li kien kellna għal ftit xhur gvern tax-xelluk illi sewa lil poplu ħafna u ħafna problemi miżuri ta' austerità kienu ta' biljun euro u għal-gvern ta' Tsipras illum maħna għanna mira ta' 5 biljun euro għal-menu u iktar u pakket iktar ta' miżuri li waslu għal 3 biljon euro. Għax il-gvern Tsipras sħa it-triq fl-iktar faċli li jżidu t-taxxi. Imma meta xi ħadd iżid jolli t-taxxi l-pubbliku, il-dħul tal-pubbliku jinżel l-isfel. Il-programm ta' ġustament sista ma jaħdimx u għal darbora insibu ruħna niddiskutu fuq miżuri ġodda. L-Ewropa diġa wriet is-solidarjetà tagħha diġa kienem eh, għajnuna e, biex jinqata d-dejn tal-2012 illimitajna il-ħtiġijiet għal 4 biljuni ta' tnaqqis għal 2016, allura dan verament ma jistax jintuża mill-gvern Tsipras biex jħarbu mir-responsabilità tagħhom ta' negozjati li fallew. Irridu iktar negozjati biex nippermettu il-forzi ta' investiment biex joħolqu il-prosperità u l-ġid. Dan u l-uniku mod kif nagħmlu hekk fil-pajjiżi. Don Evi Gualtieri għal żewġ minuti. Grazzi sur Sinra Ċe xeq, jiena naħseb li huwa diffiċli biex ninnegaw li l-MOU Grek ta' sajf li għadda kien u ambizjus ħafna biex nippruvaw nsibu approċċ bilanċat bejn kompetitivitat kabir u ġustizzja soċjali, imma u kol taħtieġa kbira għax huwa mimli ħafna fil-metodu tiegħu u brutali ħafna fl-ambitu tiegħu. Fl-istess ħin naħseb huwa diffiċli ħafna bl-istess mod li dan il-gvern huwa eh, qed ikun ta' suċċess u impenjat ħafna fir-riformi u dak li ġew imwiet. Għal dan ir-raġunijiet huwa pożittiv li fl-aħħar eh, eh, intlaħaq ftehim fuq il-miżuri fiskali li huma meħtieġa biex nagħlqu l-ewwel reviżjoni ta' dal-programm. Jiena nikkonsidra wkoll l-riżultat tajjeb li l-mekkaniżmu ta' kontingenza ikun ibbażat fuq il-proposta Griega mhux se nimponi iktar miżuri ta' austerità fuq il-poplu Grek illi jkunu politikament u ekonomikament distabilizzanti. Naf li l-istituzzjoni illi hija ħafna favur din ladi eh, din lażla eh, ħarġet budget illi huwa totalment zbaljat għal 2015 u dan jitlob għal iktar prudenza li nittamaw li fl-aħħar tal-ġurnata jiġi materializzat fl-aħħar jiena kuntent ħafna bid-diskussjoni fuq e, debt relief addizzjonali qed isiru issa hemm gwida u mandat ċar biex nidentifikaw miżuri speċifiċi bħal interest referral fuq l-approċ mamul fuq tlet stadi u dan huwa u li ma jeskludix ukoll għalik tal-miżuri fuq medda ta' żmien twil. Allura iva, id-disa ta' Mejju kienet ġurnata tajba l-Ewropa. U nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni u l-Kummissarju Muskoviċi speċjalment għar-rwol kurċali tiegħu. Issa, ninkoraġixxu biex ninfanilizzaw sal-24 ta' Mejju l-linja gwida tal-Ewropa dwar l istabilità impjiegi u tkabbir biex natu messaċċar ħafna li l-Ewropa hija kapaċi tindirizza kriżijiet diffiċli ħafna u li tista' tagħmel l-almu tagħha biex tippreserva l-istabilità u integrità tagħha. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. Meine Damen und Herren, es ist schon... Signori, Ija ta' sorpriza nisimaw dawn il-starijiet eh, li qed ibidlu il-fatti u li jikonvinċu jiprofaw jikonvinċuna l-affarijiet jistgħu komplu kif sejrin għaddew sitt snin minn meta eh, ġew miksura trattati Ewropej. U ġi imħej il-mekkanizmu ta' bailout. Fl-2010 edna li dan ħajdum għal 3 snin u il-Greċa tqum fuq saqajja maddew sitt snin u l-Greċa għadha ma qamitx fuq saqajja qegħdin nitkellmu dwar l-2016, l-2017, l-2018. Il-Kummissarju Moskovici anka qal li ħajkollu ħajkollhom jgħaddu 20 ta' snin. Dawn il-politiki fallew, sinjuri. U il-Kummissarju qed jgħid li il-Greċja ħatmur aħjar laffariet affarijiet ħajmorru għall-aħjar, illa snin nisimgħuhom jajdu għadi. E, semmew numru ta' perċentwali li mhumiex skont ir-realtà, ma ħafna ola minn fatti. U li IMF e hija għalu li l-IMF għal imf hija e, ħatja tal-problemi, tal ma mhux minnu il greċja mhix qed Anka jekk għaddew sitt snin minn meta suppost għamet fuq saqajja il-politiki fallew, emson toħroġ mill-euro u tkompli waħeda issa. Għandek blu card taċċetta? Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi tal-li permettejt li namel din il-mistoqsija. Sur kollega. Aħna smajna l-opinjoni tijak u jena nishtiq nifem dan li ġej. Għalix il-kellim ta' qabel tal-PPE, kif għajuri il-solidarieta tiegħu għalix il-Greċċa huwa membru tal-Unjoni Ewropea u fit-trattat nitkellmu dwar il-koeżjoni inti kif qed tifhem din il-kunċett ta' solidarjetà u li huma id-drittijiet ta' stat membru li għaddej mill-problemi. Sur Luke. Iva, inti tajt li aħna rridu nuru solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Ma dawk li huma foqra, ma dawk li m'għandhomx bizzejiet infrastrutturi li l-infrastrutturi soċjali u l-appoġġ soċjali eh, mhuwiex dak li aħna nixtiequ, maħna m'għandniex nuru solidarjetà ma' dawk li ma jagħmlux ġestjoni kif suppost. M'għandniex nuru solidarjetà ma' dawk li għandhom dejn eċċessiv, m'għandniex nuru solidarjetà ma' dawk li mhumiex qegħdin jihdu il-miżuri li hemm bil fuqhom fil-programmi. Għal snin aħna urejna il-prinċipju tal-kondizjonalità u jekk wieħed ma jwettax e, u ma jimplementax dak li suppost mela ma nħallsux. Issa, l-Onorevoli Limes. Grazzi, Signora. Il-negozjati bejn l-istituzzjoni Ewropej u l-Greċja. Issa, għal dawn l-aħħar sitt snin dejjem offraw spettaklu tal-biża għandna fil-finanzi u l-fatt li ma nistgħux niddeċidu. Jekk il-Greċja fallit hija responsabli għax effessifikat il-kontijiet pubbliċi imma anki dawk li dejjem jitolbu il-flus biex jitħallsu mill-2009 daw dejjem setaw jirrikonoxxu li kien hemm ċertu dejn u kienu suppost ħallow l-awtoritajiet biex isibu risposti kif xira mod demokratiku biex jaraw eżattament xkien eh, xkienu l-flejjes li kellhom jirċivu. Imma dawn mamlu xek. Pajjiż bdejn pubbliku li huwa id-doppju tal-PIB tiegħu impossibli. Illum iż-żona tal-Euro għada fil-riskju, fil President. Għanna attitudni biex dejjem aħna natu iktar flus biex inħalsu d-dejn. Din illużjoni u ġib biss situazzjoni drammatika. Hemm li ikunem arbit realizmu u il-nis fil-politika jaraw xinu realistiku fil-deċizjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, il-kellim li mis l-Onorevoli Xuntis. Grazzi ħafna, Signor President, Sur Kommissarju. Il-bira, id-deċizjoni tal-grupp tal-Euro hija impożizzjoni tar-regola tal-dawk li huma b'saħħithom kontra dawk li huma aktar dajfa. Inti għal darboħra spiegaj tansi wet li fil-ġejjini ħajkun hemm taffija ta' dejn. Inti għattinna fil-ġejjini ma spiegajt innix meta u għal darboħra kena miżuri ta' austerità li ttieħdu għabbażi ta' dawn il wediet Ħadna il-ċwivet ta' teżor li tajnjom l-kredituri li ħajkunu qegħdin se jilleġislaw fil-Greċja. Fuq kwistjoni ekonomika huma ħajkunu qegħdin jiddeċiedu fuq dan u fuq ir-rati ta' taxxa negozji l-kbar, fuq it-taxxi li jitħallsu miċ-ċittadini komuni. Sur Moskoviċi, aħna ħloqna Ewropa ta' qatt. Reċessjoni. Ħloqna żieda fil-Parlament eh, li hija xi ħaġa li titkexkixna u irridu natu kas li l-Grigi, li ċittadini Grigi li protestaw kontra daliet jiġri f'pajizom stess. Mela, għandek blue card minn għanti Zanni taċċettat 30 sekonda. Surzani għanzi. Grazzi ħafna tal-li il-mistoqsija jina naħseb li wasal il-moment tal-verità. ċa tkun is-soluzzjoni din nixtieq saqsik, aħna smajna ħafna dwar xi m'għandix tkun is-soluzzjoni, imma fl-opinjoni tiegħek x'għandha tkun is-soluzzjoni? Grazie ħafna kollega għal din il-mistoqsija. Kollega, aħna konna nafu is-soluzzjoni x'inhi, il-Kummissjoni taf x'inhi s-soluzzjoni, il-Grupp tal-Euro jaf x'inhi s-soluzzjoni, kulħadd jaf xini il soluzzjoni Id-dejn tal-Greċja qed jintuża biex jagħmel pressjoni sabiex imponi politika ekonomika. Meta aħna fimna li kien hemm problema bil-dejn Grek, dak iż-żmien stajna immedjatament implementajna miżuri ta' tafija ta' dejn minn flokħloqna trattat ġdid, flokloqna miżuri ġodda li qed jerġgħu ikomplu dan iċ-ċiklu. Kien hemm soluzzjoni, ddeċidew li ma jużawx dik is-soluzzjoni u għabbażi ta' data li ġejja minn think tank Ġermaniż ġiet ippreżentata fil-fatt mill-kollega tiegħi minn kważi 200 biljun euro li nataw lil Greċja f'dawn l-aħħar snin, il-maġġoranza l-kbira ta' dawn il-flus spiċċaw fil-banek Ġermaniżi. U il-falliment ġi aċċettat mill-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet. Mela nkellim li miss l-onorevoli Urazzun għal-minuta. Iva jena nispiċċa nitbissem meta nisma il-populisti jgħatu l-opinjonijiet tagħhom lil Greċja wara d-diżastru li għamlu f'pajjiżhom stess, imma nistaw naraw li il-Greċja qiegħda eh, verament situazzjoni impossibbli li l-Europa ma triċ tagħmel ristrutturar eh, tad-dejn u minnaħa l-oħra għandek la imf li qed jagħmel dawn il-miżuri impossibbli. Rridu naraw iż-żewġ affarijiet, ir-ristrutturar tad-dejn irid ikun aktar ambizzjuż irridu naċċeleraw, aħna nafu li inna nafu mill-2010 din mhix sostenibbli u rridu niċċaqalqu kemm se jkun malajru tinħaġa ħanala pajjiż li palissa għandu Eh, punt aktar ta' GDP mill-li klem fil-program u li qed jibda ħireċ mir-recession li titolbu aktar miżuri hija tal-ġendi suċida jena naħseb li edin nitolbu speċi ta' austerità preventiva ma barra minn posta irridu nejnu l-ekonomija griega u mux inkomplu nimponu fuqa. Grazzi. Għandek blue card minn s sur Fruzalika taċċetta? Is-Sur Grazzi ħafna, Signora President. Fil-fatt, il-kollega tagħna semma xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni eh, bejn l-Unjoni Ewropea u il-Fond Monetarju Internazzjonali. Fil-fatt il-Greċja għamlet xi progress f'termini fiskali u Fl-aħħar mill-aħħar probablement din hija l-mistoqsija tiegħi. Ma taħsibx inti li fl-aħħar mill-aħħar l-IMF u l-Unjoni Ewropea għandhom isibu soluzzjoni li hija politika u komuni? Sur Urtason, kollega jena naħseb li din tkun is-soluzzjoni ideali, imma dan ifisser u jkun jeħtieġ li jkun hemm termini razzjonali, jiġifieri li aħna għandna bżonn ristrutturar tad-dejn u li l-Unjoni Ewropea ma trix taċċetta, ma għandna bżonna u rridu nevitaw aktar miżuri ta' reċessjoni, ma żewġ affarijiet għandna bżonnhom. Jekk xinna nsibu ftehim komuni, ovvjament din tkun ideali, imma dawn iż-żewġ affarijiet huma meħtieġa sissa kemm l-IMF kif ukoll kredituri Ewropej kienu qegħdin jimblukkaw Grazie ħafna, stassur Zanni. Il-bira smajna l-innu tal- eh, tal fer hello to joy, imma eh, kienet iżjed isa eh, marċa funebri. Il-gvern Grieg għat prova l axar pakket ta' austerità. Il-programmi kollha ta' salvataċi kriġdun sejħu l-omek fallew f'tiġran ilu l-istudju ta' Anders Bat għal li 9.7 eh, biljun euro fuq 216 mill-ewwel żewġ pakketti ta' salvataċ fil fat waslu għant il-poplu Grieg. L-oħrajn marru fl-istituzzjonijiet finanzjarji. Tielet programm jinsisti fuq kompli jagħmel l-istess żbalji il-avvanz primarju ta' 3.5% u l-ebda neħtnaqis ta' d-dejn. Din hija ġen u reat soċjali. L-Unjoni Ewropea qed tfalli għal il-Greċja, il-privatizzazzjonijiet bla doċ, erda ta' drittijiet soċjali tnax il-riforma tas sistema tal-pensjonijiet ma dan mhuwiex biżejjed Eurogroup talab ukoll mekkaniżmu ta' kontingenza baktar tuħ jekk il-mir ma jintlaħqux il-Greċa għal darboħret tiġi umiljata mux ħajkunem prospettivi għal pajis jekk mux ħateħles mill-euro, grazzi. Grazzi ħafna, issa nadir kelma l sur Vilimski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President. Signori, kemm il-darba smajna li il-pakket li jem bħalissa għal Greċċa ħajahdem ħajġib l-istabilita' ħajkun jista' idawwar il-Greċċa. Kemm il-darba fit-28 parlament tal-istati membri smajna li dawn il-biljuni għal-Greċċa ħajkunu qegħdin jgħinuha. Illum nafu li kull pakket anzi spiċċa għamel is-sitwazzjoni qar. Il-montanja ta' dejn hija 183% tal-GDP. L-ekonomisti għajdu li din hija xi ħaġa li ma tistax tiġi finanzjata. U din il-ġimgħa fl anzi f'Der Spiegel, għallu li eh, perċentwal kbir eh, tal-finanzjar tal ma marx għant il-ċittadini, ma marx għant l-SMEs biex ikun jista' jdawar ir-rota tal-ekonomija. 95% tnajdu, 95% daħlu għant il-banek. U l-banek mill-bidu il-politika tagħhom kienet taħsara huma selfu flus irħis mill-ECB eh, għal-self u ma refaw lebda responsabilta. L-unika mod kif nistgħu naħorġu minn din il-kriżi hija li eh, naħorġu l-Greċja mill-euro, mill-zona euro sabiex il-Greċja tkun kompetittiva pass pass. Zewċ ma ġifiri dawk li mumiex affettwati mill-miżuri ta' għajnuna sabiex nkun nistgħu nagħtu l greċja l-possibilità ta' ġejjieni diċenti. Grazzi ħafna sur frontu li sissa minuta. Grazie ħafna, Sinjora President, aħna qegħdin naraw l-istess film darba darbtejt lieta. U jiena qed nimpressjona ruħi li qed nara din l-indifferenza lejn id-batija ta' ċittadini komuni fl-Ewropa aħna qegħdin insegwu blama il-politika tal-Ġermanja u issa sabu Prim Ministru ieħor li huwa lest li jsegwi dawn il-politiki. Eh, Huma ehm, marru kontra il-wedit tagħhom stess li l-poplu Grik et imorru kontra il-poplu biex ikunu favur il-kredituri u l-imsiħba tagħna fl-Unjoni Ewropea u b'dan il-mod kissru il-benefiċċji soċjali, il sistema eh, ta' saħħa, l-edukazzjoni. Dak li ġara huwa li il-banek il-kbar fl-Ewropa jirnexxilhom li jagħmlu rajtof tat-telf tagħhom lill-gvernijiet Ewropej li mbagħad dawn intrefaw mill-pubbliku. Aħna nafu li 95% tal-fondi li nataw lil Greċja spiċċaw fil-Banek Ġermaniżi għal inqas dan skont l-istudju li ġi ippubblikat minn Handerblatt. Aħna nafu li il-ratio ta' bejn il-GDP u d-dejn irdoppja u aħna għadna edin nisimaw li l-Kummissjoni Ewropea tiddiskrivi din is-sitwazzjoni minn kej għal fatt li nafu kif ħatmur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mill-lider edin fit-triq tajba ma issa inna nistennaw biex dawn ir-riformi jiġu adottati fil-Greċja. Alexis Tsipras eh, fetile fil-ħin eh, meta kien hemm intilef il-ħin anzi meta kien il-gvern ta' Samaras Għalek, illum xorta rridu nifirħu għal-fat li qed isir ċertu progress, progress eh, konkret, imma l-ewwel protagonista dan il-progress huwa il-poplu tal-Greċja. Il-ċittadini tal-Greċja kellhom jagħmlu ħafna sagrifiċċji u l-sitwazzjoni għadam wera dejjem huma soffrow il-konsekwenzi tal-linji ta' politika li ma ħadmux u anki il-fat li kienem kull tip ta' oppożizzjoni għal reforma Eta għadba ħafna privileġġi għal ċertu nis fis soċjetà tal-Greċja u għatem nis fil-poplu li għadhom fil-mizerja. Hemm id-disparita il-flessibilità tal-Europa ovvjament iddependi mill kemm jimxu r-riformi. Iħaġa tajba li l-Eurogroup issa u kol qed jiddiskuti kif sej naqqas il-dejn impossibbli ir-rata ta' d-dejn kifinija palissa rata mqabla mal-PIB ta' dan il-pajjiż. L-esforzi iridu jkunu ta' veru li jisiru mill-gvern, imma l-lum fl-axħar, ek ma kieku ma kienx hemm is-solidarjetà tal-Ewropa anke jekk din tiġi kritikata, kieku llum l-Greċja tinsab f'sitwazzjoni tal-biża iktar milli. Grazzi ħafna. Signora Grostetta, u blu card għalik. Taċċetta? Tajjeb, Mr. Pitideus. Grazzi, kollega, tal-li accettajt l-intervenzjoni tiegħi. Inti iktar kmini tkellimt fuq il-progress illi sar fil-Greċa mill-gvern Samaras. Inti informata fuq il-fat li huwa kien responsabli ta' situazzjoni negativa ekonomika tal-pajis u kien dak li firma l-MOU illi wassal mbagħad għall-MOU prezenti u kien ukoll wieħed minn dawk illi kiser it-tradizzjoni demokratika billi bat fil-ħabs il-kap tal-partit tiegħi tiegħi u l-membri tal-partit tiegħi. Dan huwa simarasi li inti titkellem fuq u favorevolment? Jiena l-unika ħaġa li nista' ninnota huwa li fi żmien eh, samaras diġà rajna illi kien hemm situazzjoni negativa ekonomika fil-Greċja diġa għal stant il-konklużjoni tiegħi hija illi riforma imxiet bla dubju, però imma intelef ħafna żmien. Sur Bullman. Eżis kollegi, jina naħseb li meta nħares l-Euro Group, naħseb li ftit ftit qed nerġgħu nerġgħu naħdmu b'mod li huwa bis-sens. Jerġa' jidħol ftit mel fl-imħuħ tal-Ministri tal-Finanzi u Sur Moskovic nixtieq nirringrazzjak tal-kontribuzzjoni li inti għamil ta' dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol irid jitkompla aħna fl-24 ta' Mejju rridu nilħu ċertu riżultati. Il-problema tal qat il-problemi finanzjarji, hemm bżonn li aħna nippruvaw insolvuhom, u ilna insolvu insolvuhom mill-sena 2010 2010 għanna bżon ta' ktar tkabbir ekonomiku, iktar xogħol għan-nies fil-Greċja, zis kollegi, tal-partit tal-PPE, jina għadni kem smajt zewċ kellima prominenti li għalu illi huma jaħsbu il-gvernijiet ta' nofsinar dejjem jagħmlu l-iżbalji u l-gvernijiet ta' tramuntana jagħmlu kollox sew jiena naħseb li mhux vera jekk terġgħu titkellmu fil-plenar jekk iġobkom tuni il lista tar-riformi illi s-sur Samaras implementa ejdulna u informawna fuq dawn ir-riformi, inkella naħseb li l-argument li għadin intom tippreżentaw imut fuq ommu jiena jkolli ngħid li aħna għandna bżonn perspettiva ġdida ekonomika mhux biss għall-Greċja iżda pajjiżi kollha tan-nofsinhar talenti tan-nies tal-nofsinhar rridu nerġgħu naraw li kollhom valur ħalli huma jkun jistgħu jikkontribwixxu għal valur miżjud li tista' toffri l-Unjoni Ewropea u nittama illi d dibattitu jkun iktar fuq it-talent milli fuq id-dejn millum il-qudiem. Grazzi. Is-sur Starbaki għal minuta. Signora President, Is-Sur Pitella qal illi fil-fatt dawn huma affarijiet illi qed jerġa' jider jisu deja vu. Jina qed inħossni jisni f'ċinema u qed nara l-istess film marraba ħames darba. Ikolli ngħid illi tanti li nisma' dawn l elmenti f'dan il-Parlament Ewropew li kolli ngħid illi issa l-Sur Muskoviċi qiegħed jgħid bħala dak li għandu jisir minnaħat tal-Greċja. Mbagħad jgħidu għara issa jkun hemm itkabbir ekonomiku l-kompetittività u x-xogħol. Le xejn minn dan muħajġi l-ekonomist qal li l-ekonomija tal-Greċja hija m'għandhomx tama li ħad tkun iktar kompetittiva u jenħarsu lejn l-istatistika għalfejn in-numri tal qat fil-Ġermanja naqsu minn 10% għal 5% għalfejn fin-nofsinhar eh, tal-Ewropa aħna din naraw li minn 10% l-perċentwal tal tal-qatt ola għal 15% jew iktar. Minħabba li l-euro mhijiex qed jirrifletti r-realtà, iżda dan il-Parlament Ewropew mhijiex qed jitkellem fuq il-problema issa iżda hija tidur mal-lewża mingħajr ma jipprova jsolvi problema ewlenija. Grazzi. Is-Sur Torvald dal-minuta. Grazzi President, jina naħseb illi għanna nihdu veduta daqxen ktar wisa fil-problemi meta nħarsu lura fl-istorja nistgħu naraw li fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet il-tendenza fl-Ewropa kienet li it-kabbir kien 5%-6%. U dana din is-sitwazzjoni tbidlet mbagħad fis-sebgħinijiet. U mbagħad wara it-kabbir fid-disajnijiet. Illum għandna bżonn ta' politika ġdida ta' koeżjoni, ma biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' budget illi ikun xira għal dawn l-sfidi. Ma jamilx sens li nitkelmu f'din il-awla min għamel zbal, memx politiku wieħed f'din l-awla jew f'parlament ieħor illi qatt ma għamel zbal. Kważi kull politiku għandu xi ħaġa e, illi e, e, negativa li għamel fħajtu. Ma irridu niqfu inwaħlu fħattijħor. Ejja nħarsu lejn il-budget u għajn nisolvu il-problemi ta' dawk il-pajizi li għaddejjin bħalissa minn situazzjoni perikoluza. Sinjura Sakorafa, għal-minuta. Jena kontenta illi ħafna minnkom illum tarfu illi da kien reat kontra l-poplu Grek, imma kollegi, l sviluppi tal-beraħ jikkonfermaw għal darboħra illi hemm seta dominanti fl-Europa li għal darboħra ma jimporta xejn mill-demokrazija il-ħajja tal-bnedmin u drittijiet ġabu ħafna sofferenza. Anki fil-Greċa hemm Prim Ministru li implementa din il-politika u illi għajt li tre alternativa hija illużjoni anki hawnhekk ah, hawn min mhuwiex mandu lebda illużjoni fuq l-MOUs u jemmen fil-ġustizja soċjali. Dana mm, ma accettax ir-rikatti Em zewċ tipi ta' reviews, wahda illi tot fuq is-sottomissjoni tal-Grigi u l-oħra eh, fuq il- is-sitwazzjoni e, e reali tal-Greċa il-presidentata eh, il-kellima il-signora e Joli fil-gazzetti kna miktub il-95% tal ajnuna għal-Greċa u waslet fil-flibwiet privati il-missjoni ta' austerità ta' Tsipras il-bira l-Eurogroup beda jiddiskuti din il-problema ktar fit-tul pero se jkollhom jistennew sal-aħħar tal-programm li jimxi sal jibqa' sejjer sa l-2018 ma l-ekonomija kif tista' Fl-2018, meta l-effett ta' dan il-pjan ta' austerità jkun intemm, Inkunu il-ħakna situazzjoni daqsek negativa li nkunu għamilna herkats kull imkien u li l-Grigi jkunu fid-desperazzjoni u ħatmu se jieħu l-flus lura għalli xanna nibqaw fuq din it-triq.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 E, Desblatt, e, gazzetta importanti ġermaniza, għalet dak li qed jgħidu ħafna nies, ilhom jgħidu ħafna nies l jnuna l-Greċja mhix sejra lejn il-Greċja ma lejla lejn il-banek, il-5% ta' dawk il-fondi li aħna tajna e, fil-fatt waslet fil-ekonomija Griega. il u barra minn hekk qed inaqqas id-demokrazija fil-Greċa. Anki dawk li ħasbu illi se default fil-Greċa anki jitkom fil-Kommissjoni provajtu salvaw il-banek mux il-Gregi, l-Istat kellu jibqa jissellef. U barra minnek, il-pena li jintkom imponejtu fuq il-Greċa kienet differenti eh, billi eh, għazlu mod demokratiku differenti li għazlu l tsipra sumbati votaw kontra l-pjan il-sur eh, Tsipras ma kellux il-kuraċ li jgħajdilkom le imma fil-fat l-ECB edha iżomm il-kulħadd ostaċ b'din l-idea tal-likwidità. Imma il-problema unek hija l-għażla li eh, saret Intkom il-beraħ kontu edin tiċċelebraw eh, il-padri fondaturi, il-nittama eh, li ma narawx dan l-anniversarju u li tibdew tisimaw l nies issa u naraw il-kooperazzjoni. Uh, Mura xana, l-minuta u nofs. Grazzi, President. Kollegi, kommissarju, il-situazzjoni illi s bruħa feja l-Grezja illum hija rizultat ta' azzjoni politika li eh, eh, bdal-gvern fit-tini nofs tal-2014 kienem krizi, kienem projezzjoni ta' tkabbir iktar mill-2% imma fil-fat eh, ġi dan ġi minat mill-gvern attuali. Il-banek eh, kienu maluqin għal 15 u dan waqfa l-ekonomija. Kif nistaw nimxu l-qoddim? Issa għanna bżon ta' riformi, l-Greċa għanna bżon ta' riformi, għanna bżon ta' amministrazzjoni effiċenti u dan huwa beneficju għannis, għanna bżon ta' Eh, taswiq tal xol biex in-nies isibu impik u eh, jisibu moti li iż-żaza jkunu jistaw jisibu xol, eh, l-intraprizi għandhom ikunu privatizzati u ġestiti tajjeb u dana E bekk il-Greċa tkun tista' ssir kompetitiva u twassal għal impigi ġodda. Dan rajnih fil-Portugal, fil-Irlanda, f'Ċipru, fil-Spanja, e, jekk naplikaw kompletament e, biss inkunu nistgħu għal il Greċa. L-ekonomija għandha tkun b'saħħitha inkella se tkun rimedju ta' kafkaf għanna u eh, oh, se jkollna dejjem iktar dejn sakemm l-ekonomija ma tkunx eh, ma tkunx salvata. Sinjura Beres għal minuta u nofs. Sinjura Kommissarju. Aħna fuq is-sitwazzjoni griga għanna ħafna interventi eh, differenti. Nistaw nitalmu tlet lezzjoniet mill-Eurogrupp tal-bira, l-sforzi tal-Greċa fuq il-budget għandhom eh, għanna eh, napoġawom il-liġijiet fuq il-pensjoni u fuq il- eh, il-taxxa ta' tħul u ma' iktar minn 3 biljuni fi sena u dana kien il-ftajim ta' sena li għaddit u ġi rispettat rispetta anki l-kredibilità u e, e ta' min inħedġuhom. It-tieni lezzjoni hija id-dejn tal-Greċa. Irridu inħarsu lejn il-weda li għamilna mill-2012 l poplu Grek u din hija weda li aħna repetejna anki s-sena li għaddit. E, e, l-ottimizmu għandu jkun ġustifikat u x'qed nirriskjaw issa bl-appuntament li għanna tal-24 ta' Mejju e, biex il-miżuri jkunu jistgħu jimdew u u lajnuna tibda. Dan huwa dak li għandha bżonn il-Greċa il u mhux biss il-Greċa imma l-Eurolandja kollha kemm Grazzi ħafna. Sur Mono għal minuta. Minkejja il-ftejim tal-2015 fil-Greċa kollox baqa l-istess. l austerita ta' trojka waslet għal kondizjoni li u għan possibli li weħet jagħti l-flus lura. Il il-restructuring tad dan id-dejn il Eh, mux aċċettabli għax dan jwassal għal default u il-kredituri għandhom jaċċettaw eh, moratorium fuq dan eh, id-dejn biex jippermettu li l-Greċja terġa tibda taħdem pero hemm bżonn illi jkun hemm kondizzjonijiet l-ewwel net toħroġ mill-euro biex tkun tista taħdem bil-Bank Nazzjonali tagħha il-kwistjoni tal-ħsara tal-gwerra minnaħa tal-Germania lejn il-Greċa u umbat eh, eh, irridu nevitaw eh, li kunem reat ekonomiku minnaħa tal- greċa Kritos fil-Greċa għanna aħbar tajba, pero anki aħbar ħazina. Il-gvern ta' Ċipra ta' Tsipras abbandona l-istrateġija li jġilet kontra l-Eurozona qed jagħmel l-aġġustamenti li hemm bżonn u għal din raġuni aħna maħniex se naraw il-kriżi E, eh, repetizzjoni tal-kriżi tal-2015. Però mbagħad hemm aħbar ħażina. L-ewwel net iridu nħallsu kont oli għal eh, falliment ta' Tsipras u Varoufakis l-2015. mbagħad il-policy mix tal-gvern Siriza jifoka fuq tassazzjoni qawwija ħafna fuq il-negozji u allura l-ekonomija ma taħdimx tajjeb. U tielet punt, il-IMF talbet u il-gvern ta' Ċipra saċċetta illi e, jienħol u miżuri kontingenti sal-2015 għal daqstant il-messaġġ huwa il-problema tal-Gregi mhuwiex kredibbli u għal daqstant il-karattru front loading tal-program u it-tilet MOU jiġi abolit u għal daqstant il-potenzjal huwa limitat. U dana huwa mħabba il- il-populizmu tal-xelluk e, Siriza ġab l-elezzjonijiet fl-2014 u l-Greċa ma rnexxilix toħroġ mill-MOU b'miżuri ta' 1.2 biljuni imma il-gvern ta' Ċipru, ta' Tsipras, jew ħabbar miżuri illi kienu 10 darbid daqs eh, din iċifra. Din hija miżura ta' populizmu u nittama li l-lezzjoni tal-poplu Grik anki ma' anki il-poplu Ewropew. Eh, Kajli, kollegi, wieħed mill il-Grigi ed-dinja ibatu iktar imħabba l-pensjoniet u anki taxxa kontra l-iktar foqra. Eh, u għat li dan qed jiġri xaħat eh, jista' jkun kontent għax fl-opinjoni tagħhom din hija karta kart blanċa trojka. Aħna kultant nikkritikawhom ukoll għax il għax il-problema tal-IMF ġi tabolita għax il-lum ġi aċċettat il-ftejim illi għetmur kontra il-ċittadini ktar dajfa. Il-politika ta' xojble edha tirbaħ u għal-dastant kwalunkwe rilassament ta' dejn qed jiġi posposta l-2018 waqt illi il-propieta tal-nis grigi se jinbijaw l-fondi barranin waqt li fl-istess ħin il-gvern qed jiċċelebra għal daqstant ma aħna m'għandniex niddiskutu solidarjetà jekk aħna m'aħniex interessati fiċ-ċittadini. Il-kellim li miss. Tang. Grazie President. Meta wasal xojble il-bera fil eurogrup għal li il-Greċa ħadet id deċizjoni zbaljati u għallura tritħalla sissa. Il-Greċa però eh, eh, għamlet aġġustament tal-budget eh, kbir ħafna neċessarju minn għal preċedenti u għal daqstant il-mira ġieti fissata 3.9% eh, u issa ħana nistaw nitkelmu, nistaw inħarsu lejn il-kondizjoniet eh, illi biex realistiċi illi ġew imposti mill eh, Unjoni Ewropea. 3.5% mu biex mira realistika u diġa fl-2010 emissu eh, eh, eh, kien fuq l-agenda dan il-punt u irridu nħarsu lejn il-pajis u mux biss dak li qed jgħid xojble għax fil-fatt nistgħu talmu mill-nisbalji tal-imoddi l-24 ta' meju nistgħu forsi naħsbu illi l-Greċa tista' timxi fuq saqajja issa. Għal minuta sa e Sur Kirkos. L-Eurogrupp wera għera l-istruzzjoni Ewropej u l-gvernijiet Grigi qed jikkooperaw b'mod pozitiv sitt snin ta' kriżi, tlet MOUs, Eh, revizjonijiet pozittivi, dejjem għandna gvern li huwa dejjem kuntent u jgħidilna li riżultat se jkun għada. Però għadna qed naraw il-taxxi u tnaqis għaliex għax l-istituzzjonijiet Ewropew jinsew id-kabbir u jagħmlu pjanijiet għal anijiet fiskali illi ma jfallu mħabba li m'hemmx biżejjed kabbir. Imma Tnax il-revizjoni pozitiva u ritna u rewna illi memx eh, mod, biex, mod pozitiv biex noħorġu minar ma jkunem riformi importanti u minar eh, spiza fiskali, per eżempju il-noqas ta' sussidi jew inkella l-amministrazzjoni iktar eh, eh maġla tal-ġustizja eh, li Eh, eh, kwistjonijiet ta' zejt illi anki zewċ gvernijiet eh, u l-gvern attuali laqas biss bdew il-ħidma tagħhom fuqha. Is-Sur Fernandez għal minuta. Grazie ħafna, Signor President. L-ewwel qed jiena nixtieq li napprezza ħafna xogħol li jagħmel il-Kummissarju Moskoviċi xogħol li jagħmel għal iktar minn sena wara li fir-rebija li għaddiet aħna kellna il-referendum li kien organizzat fl-aħħar minuta kif konna ħanaslu għal ftejjim. Aħna kważi għaddejna sija sena naħdmu fuq dan il-ftejm. Wissa fl aħħar wasanna għal ftejim li naħseb li għamel ħafna sensa e kif għalu kollegi oħrajn. Iżda hemm ċertu dubji fuq dan il-ftejm kolli ngħid e kif qal il-kollega ta' Kajli, iżda minkejja dubi li jista' jkun fil-gvern ta' Sirza naħseb li dan huwa għaftajim li għame sens raġonevoli jiena naħseb li l-riformi għandhom ikunu ftit iżda rridu verament iwaslu għal kapaċitajiet ta' tkabbir, pereżempju fil-settur tal-esportazzjoni aħna nafu li hemm bżonn ta' ċertu riformi li jistgħu verament jaġevolaw it-kabir ekonomiku hekk kif qalu ċertu deputati oħrajn importanti li aħna nerbu l-problema ta' dejn. Il-kompromess huwa importanti iżda aħna naħsbu illi rridu nistennew iktar ikun iktar ambizjusti minħabba li l-ċittadini tal-Greċa ma jistgħux jikomplu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni fejn biss ikunu għaddejjin minn miżuri ta' ġustament tal-ieħor. Grazzi. Issa naddu għasur Mavrides għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Iskur Moskovici, Sur Moskovici, diskutejna ħafna dwar il-passat, iżda ftit diskutejna dwar il-prezent u dwar il-futur, iżda l-mistaqsija hija sempliċi. Ftemna fuq roadmap. U għanna nimxu lejn direzzjoni tajba, direzzjoni ta' tkabbir U minn kell li izbalji li saru fil-passat rajna u kol riformi serji li saru. Għadra l-mistoqsija hija sempliċi. Aħna senejnu l-Griegi li għetibatu u li għamlu bosta sakrifiċi bħala membri ta' din il-familja. Aħna senejnu l-Griegi li għedin jgħinu l-dawk li qed jiġu persegwitati waqt li l-oħrajn jibnu il-barrikati. Minajr it-naqis fid-dejn it-kabbir permetta ta' investimenti razzjonali mhuwiex se joħroġ. Ma jistax ikun hemm investimenti f'ekonomija li m'għandix dejn inkontrollabbli. Issa f'rigward tal-IMF li jirrikjedi inqas austerità Iżda aktar miżuri preventivi dik ma nistax nifimma. Grazzi. Issa naddu għal proċedura tal-KHDI u naddu għall-ewwel kellim. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju Moskovici, Iva, l-Eurogroup il-bira ħirrepeta il-, il deċiżjoni tal-Novembru tal-2012 għal mm, miżuri ta' austerità xej ta' mekkanizmu ġdid dik hija deċiżjoni li kienet pendenti għal erba' snin. Huwa biż grazzi għal minn jannar tal-2015 9 biljun euro eh, tneħħew minn fuq il-Griegi. Iżda fl-istess ħin il-kredituri huma responsabbli għaliex intom qed tappoġġjaw politika it-taħlita politika li tipromuovi l-evażjoni tat-taxxa u l-evażjoni tal-kontribuzzjonijiet. Il-Greċja għandix bżonn programmi ġodda, għandha bżonn politika ġdida binqas infieq. Gvern ġdid li se jipproċedi bi riformi strutturali sabiex ma nkunux nistaw, ma jkollniex għalfejn id-diskutu l-problema griga hawnhekk sabiex Greċja issir l-istilla fiċ-ċentru tal-Europa sabiex tkunu tistaw tonoraw il-wedjiet preċedenti ta'kom. Grazzi. Grazzi ħafna, Signor President. <coughs> Nasib li huwa essenzjali illi ikon approċ eh, illi wara kollox jgħin lil Griegi Għanna bżon zewċ azzjonijiet fl-istess ħin, iva, għanna bżon riformi fundamentali kollha kemm aħna fuqa l-ġustizzja, l-amministrazzjoni, s-saħħa. Iżda jekk dawn riformi bażiċi jisiru, is-sur Sipras ma kienx ikollu għalfejn jagħmilhom issa. Nawwa l-ewwel punt. Issa ovvjament rridu nindirizzaw il-kwistjoni tad-dejn, rridu nbidlu dak id-dejn rridu natu aktar għajnuna finanzjarja għal proġetti ta' eh, kostruzzjoni, nerġaw niproduċu eh, l-agrikultura, l-kostruzzjoni fil-Greċja, nerġaw nizviluppaw approċċijiet differenti, speċjalment fuq eh, l-enerġija rinnovabli, per eżempju. U biex nikonkludi, flok noqdu nippontaw iswaba swaba lej l greċja u lej l grigi u nejdu li mhux qed jagħmlu biżejjed, naħseb ejja ninaqdu magħhom u niġġieldu magħhom biex nibnu futur flimkien. Grazzi. Grazzi, Sur Adinakis. Καλό σημάδι, ο λευκός καπνός από... Iva, senjali li ġejn mill-Eurogroup huma tajbin iżda l-prezz eh, huwa oli ħafna aktar kontribuzzjoni aktar taxxi għal dawk illi umma involuti fil-produzzjoni mhuwiex sinjal tajjeb għall ekonomija griega u hemm eh, inġustizja ġenerazzjonali hawnhekk in-nies li ah, bħalissa attwalment qed jaħdmu fil-Greċja se jirċievu inqas pensjoni u responsabilità hija mal-kredituri u l-gvern Grieg. Allura aħna qed naraw li hawnhekk hawn nuqqas ta' viżjoni fl-istrateġija tagħna u għalhekk irridu għal aħna l-Ewropej maħniex qed nirrealizzaw il-valur tal ċelebrazzjonijiet tal-biraħ. U jekk inti taħseb li l-IMF huwa soluzzjoni għal situazzjoni griga, u jekk irridu nitilqu, permettulna nivvotaw hawnhekk biex il-Grigi jitilqu mill-IMF. Le, dan huwa sempliċement pretest. Grazzi. Eh, iva, jina mill-Irlanda, eh, li ġej mill-Irlanda, irrit nisma dak li qed jgħid il-poplu bħalissa meħaba l tbatija tagħhom qed imbagħtu aħna wkoll. Id-dejn tagħhom huwa kbir wis eh, aħna diġà għedna li kienu kamna l-ħżiena, u kulħadd kien qed imur il-banek eh, biex itejjeb l-ekonomija. Aħna ftit snin wara, grazzi għal gvern tajjeb u s-sagrifiċċji li saru min-naħa tal-Irlandiżi, aħna l-aktar ekonomija b'saħħitha li qed tiżviluppa fl-Ewropa u nittamaw li nistgħu ngħidu l-istess fil-Greġ dwar il-Greċa ftit snin oħra. Prim Ministru, eh, l-aħħar darba li kontet nitkellem hawnhekk kontet nikritika ħafna, kontet ngħid li ma eh, eh, mal-Ewropa kollha u tagħti l-interviews. U iżda nistgħu ngħidu l li hu biddel ħafna u huwa persuna kbira li t tbiddel l pajjiż U Survari ħakus naħseb li l-aġġustamenti qegħdin isiru s rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex dawk responsabbli flimkien ma' gvern Grek sabiex il-gvern kun jista' jagħmel l-irkupru neċessarju u jerġa' jikseb it-kabir li għanna aħna l-lum fil-Irlanda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Caputo. Grazzi President. Forsi rridu nammettu l-Unjoni Ewropea għamlet xi żball l-awlem fil-politika ta' austerità tagħha. U forsi nistgħu ngħidu wkoll li dak li qed nitolbu l-poplu Grek kienu all in wis u l-miżuri ma kinux biżejjed biex jippermettu li l-ekonomija tirkupra. Però l-Eurogrupp mhux qed ibiddel l-istrateġija tiegħu. Minnaħa waħda hemm miżuri ibsa bħal pjan li adottaw issa li huwa mekkaniżmu awtomatiku ta' kompensazzjoni billi jagħmel iktar taxxa, iktar tnaqqis jekk wieħed ma jirnexxilux eh, jikseb l-anijiet u fl-istess ħin 3.5% tal-GDP fil-2018. U minna ħal-oħra qed ninsew li Greċa qegħdin eh, titlob biex inaqsu in, in, in l-dejn u jtawlu il-restituzzjoni. Atene għamlet riformi importanti ħafna bħalma dal-aħħar fuq il-pensjonijiet u fuq it-taxxa u l-Eurogrupp għandu jaraf dawn l-isforzi u jagħtihom possibilità li jkollhom dejn sostenibbli. U sur Caputo tajdlu president biex jitkellem iktar bil-mod. U rridu intawlu żmien biex eh, Atene ma jkollix bżonn tħallas dawn interessi kollha. Grazzi. The translators lost you. That's why I said slow down. L-interpreti sfortunatament il-fuq parti mid diskors tiegħek. Grazzi ħafna, Signora Holland. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Greċja, tibqa l-Greċja u din mista tinbidel u l-partit tiegħi eh, diġa għala fl-2010 u oppona il-pakket ta' għajnuna l-Greċja. Dan kien pakket għal banek Franċiż u Ġermaniż għaliex il-fondi reġa' marru lura hemmhekk. U fl-2010 aħna konna fil-minoranza fil-, parlament Finlandiż meta kienu qed jiġu infasla regoli sabiex kulħadd jobdi dawk ir-regoli. U issa eh, saru r-riformi fil-Greċja, iżda mhux kollha u naħseb li rridu naraw eh, jekk nistawx nafdaw daw in-nies. Naħseb il-Greċja trid tagħmel xogħla qabel aktar passi jistgħu jittieħdu biex jgħinuha jekk il-Greċja sempliċement titlaq mill-euro. Tkun tista' solvi l-problemi tagħha u tejjeb is-sitwazzjoni eh, ta' ċittadini l-faqar tagħha. Grazzi. Grazzi u l-aħħar kellim fil-proċedura hija s-sur Krisokomos. Fil-laqa tal-biraħ tal-Eurogroup kien hemm il-ftehim li s-sustenibilità tad-dejn Grik jirrikjedi miżuri fuq meta ta' żmien qasira medja u twila u dan huwa kollu tajjeb. Sakemm jiġi implementat b'mod effettiv. Irridu nirrealizzaw li la l-Greċja u la l-ebda stat membru ieħor eh, ma jigżbux surplus finanzjarju aktar minn 3.5% tas sena għal 20 ta' snin. Il-Greċja trid tassigura ruħa illi mhijiex se tmur lura għal deficit primarju. Iżda stati membri oħra irridu jaraw kif jistgħu innaqsu il-pis tad-dejn Grieg u jaraw kif inhu possibbli biex is-suq ikun jista' jirrifinanzja eh, l jagħti l-għajnuna tiegħu. U dan għandu jkun għab-benefiċċju tal-Greċja u tal-kredituri tiegħu. Grazzi issa ngħaddu għal Kummissjoni u Sur eh, Maskoviċi jekk jogħġbok fidik. Grazzi ħafna Sinjura President, Sinjuri l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li taw il-kontribut tagħhom fil-dibattitu ħaj li kellna. Ovvjament, huwa aktar mill diffiċli li nirrispondi l-punti kollha e kifaw diversità kbira u vasta tal-kummenti. Nista' nħu nota li iva saru żbalji, iva nammetti, iva irridu nsibu min huwa responsabbli, ma nistgħux ngħaddu minn sitt snin ta' kriżi mingħajr ma nieħdu nota eh, li hemm xi noqasijiet l-ewwel Iva, għandi ħarsa tajba ġenerali, mhux biss eh, fil-terminu tiegħi fil-kommissjoni, iżda eh, qabel dak iż-żmien li diġà kont involut fil-Eurogroup bħala l-Ministru tal-Finanzi ta' pajjiżi oriġinarjament, pajjiż il fl-aħħar mill-aħħar għadu pajjiżi, Franza. Issa erba' snin kont involut f'dawn diskussjonijiet u issa nista' nassigurakom illi responsabilità għal dak li eh, kienem, ovvjament iva saru zbalji f'ħafna stadi, iżda fl-axar mill-axar dak ninsibu ruħna f'pożizzjoni fejn rridu naħorġu b'konsensus u neċessita biex nibqgħu nimxu il-qudiem. Kulħadd irid jagħmel parti tiegħu jgħin ftit ieħor u naħseb mhijiex biss fidej persuna waħda jew tnejn biex tgħid jekk il-Grigi għandhom jibqgħu fl-euro fiż-żona euro jew le, naħseb li huwa ovvju li għandhom jibqgħu fiż-żona euro. L-għażliet li qed nitkellmu dwarhom illum eh, huma juru li n-nies għandhom dawk l-ambizzjonijiet eh, fuq meta ta' żmien twila. Jiena l-konvinzjoni tiegħi u nemmen li tal-grupp kollu eh, li definizzjoni umma persuni li huma rappreżentati fil-gruppi kollu umma rappreżentati hawnhekk persuni li għandhom sensitivitajiet differenti. Eh, wara ħafna u ħafna xogħol li huwa pass importanti l qudim fejn programm ta' riforma kbir meċa l qudim ġie aċċettat minn kulħadd u għandu jipprovdi bażi għal fiduċja u tkabbir fil-Greċja b'investiment. U l grigri tant batew minħabba eh, dan kollu se jibbenefikaw sabiex ikunu jistaw jerġaw uh, jafdaw lilna. Minx qed nitkellem dan eh, bħala gvern jew autorita, jina nishtiq ngħid li kollha kemm aħna ħdimna mal-awtoritajiet kollha tal-pajjiż biex dawn ir-riformi jgħaddu. Riformi illi huma dbatija eh, wara eh, wara kollox. Naħseb id-dibattitu hawnhekk tagħna bosta informazzjoni biex nħarsu lejn il-qatana fl-24 ta' Mejju ħat nota ta' dak kollu li ntqala hawnhekk u l-punti li qajjimtu bla dubju ta' xejn jekk tpoġġu li konfuskom f'dak il-pożizzjoni ta' dak il-gvern jew din l-istituzzjoni eh, bla dubbi ta' xejn se jieħu ħsieb daw il-punti. Jina nixtieq ngħid li dinni għall-ewwel okkażjoni dawn il-kwistjonijiet kollha nġabru flimkien. Il-riformi strutturali huwa pakkett ambizjuż li tressa u mbagħad għandna wkoll eh, mekkanizmu ta' kontingenza li jippermetti l-na għal darboħra u l-Kummissjoni hawnhekk ma trix tkun involuta direttament iżda huwa l-ewwel darba minn Novembru tal-2012 għaliex hemm diġà pakkett ta' riformi li tressaq li issa però nistaw niddirizzaw il-kwistjoni ta' dejn u Se namlu dan u rridu namlu dan. Naħseb li l-biraħ kien pass importanti ħafna l-qoddim u naħseb eh, nittama li Mejju ta' l-24 eh, eh, ta' Mejju se jwassal għal ftehim wiesa kemm jista' jkun nittama li l-żewġ bloks il-kbar hawnhekk jindirizzaw il-kwistjonijiet smajt delegati minn bosta pajjiż differenti li tkellmu dwar il-programmi jew li xtaqu l-Greċa biex titlaq. fl-24 ta' Mejju eh, se jkolli mm, 20-30 laqat u nishtiq li ftit snin oħra nkun nista' ngħid li daqshekk Greċja Greċja ħarġet mill-kriżi u ma ċanda dejn. Rridu nkabru l-ekonomija dinija tama li kolla kemm aħna eh, bla dubju għandna. U nittama li kollha kemm intom qed lej eh, dak l-aspett u nixtieq nringrazzjakom għal darba ta' dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, Komissarju.